il-rapport ta' Barbara Weiler il-ġlida kontra ħlas blura fit transazzjoni kummerċali, il-verżjoni infasta mill-ġdid. Biex nibdew naddu mill-ewwel il-mikrofonu l-Onorevoli Weiler biex t-introduċi il suġġett Grazzi, Signora President, kollegi, Kommissarju, Presidenza. L-ewwel net għabel xejn nixtieq nirringrazzja l-Shadow Rapporteurs, il-Kumitat tal-Affarijiet Legali, il-membri tal-istaff kollha u dawk kollha li ħadu sem fil-produzzjoni ta' dak li jidirli li huwa riżultat eċċellenti kellna kooperazzjoni tajba ħafna mal-Kummissjoni u mal-Presidenza Belġana u minn din il-kooperazzjoni ma kastajniex naslu għal din ir-riżultat hekk tajjeb. U għalhekk Pala rapporter jina sodisfatta ħafna b'dak li eh, għamilna. Eh, għamilna ħafna titjib fuq id-direttiva ta' qabel u issa għanna l-aħjar klima rigward il-ħlas blura fit transazzjoni komerċjali għal futur. Inridu nassiguraw illi nipproteġu il-likwidità tal-SMEs biex jistaw ikollhom il-flus biex jaħdmu u jkollna klima ħjar għall investimenti għal prodotti ġodda għal posti tax xogħol ġodda u l-proċeduri ta' investiment. Għaliex kien neċessarju biex intejbu il-leġislazzjoni ta' qabel? Kenna leġislazzjoni li kienet tmur lura għal-2000, għas-sena 2000, ma kien torbot il-ħadd u ma kienx effikaċi ħafna. U għabbek il-ħlasijiet dejjem eh, baqgħu jeħżinu minn sena l-oħra qabel il-maddaħlet il-krizi ekonomika. Il-riforma kienet ħaġa u koll illi talbu l-SMIs kena il-liġi tal-kummerċizar eh, u eh, xtaqu li konna ħlasijiet fil-ħin fl-Europa kollha kmiju. Issa naraw ir-riżultati. L-ewwel nett għandna qudiemna triq ġdida biex ikonna regolamenti iktar stretti u rigward e, jekk hemm eċezzjonijiet għal din ir-regolamenti jeħtieġ ikollna ġustifikazzjoni għalihom. Ħaresna lejn it-8% fil-mija rajna r rkupru ta' dawn il-ħlasijiet u wkoll dina mhix ħaġa burokratika tasal għal 40 euro u wkoll meta jitrattaw tal sms e, dawna nisperaw illi dawn nistgħu ninforzawhom biktar faċilità. It-tieni punt nixtieq nitkellem dwar l-inċentivi pożittivi u strumenti ġodda li se ndaħlu Eh, fisseħ. Per eżempju, issa għanna il-mod pozittiv illi għal dawk li ħarsu fil-ħin u kol l-intervenzjoni għal dak li għad xaqsam ma' kummerċ zaħir u kol eh, l-rizoluzzjoni ta' disputi eh, alternativi. Dinni dan huwa regolament aħjar għall-Unjoni Ewropea u kol għall-istituzzjonijiet li huma koperti b'dan, aħna gburin ħafna b'dan, għaliex mhux kulħadd kien kontent ħafna bil-possibilità bħal din Kif tistaw timmaġinaw, kien hemm xi konflitti non se nisemmihom l-ewwel net fil-Parlament innifsu. Fil-bidu tal dan il-proċess kien hemm jidher li xi eh, nuqqas taħtejjim ħafna emendi prezentati u dana provaw, kienet prova wkoll illi kellna naslu fuq ftehim kompromess. Il-Komissjoni lanqas ma kienet sodisfatta għal kollox dak li għandu xaqsam mal proċeduri mejn kummerċu ieħor u fl-axħar bil axħar jidir li li wasalna r-riżultat pozittiv. Il-problema principali kienet mal konsil Kif narajin, u huwa ħasra illi il konsil illi għandu għan wieħed biex jgħin l-SMEs mux dejjem meċa ma dan lan. U dan huwa veru speċjalment fal dak li rxaqsam ċerti pajjiżi huma sinjurun, sinjuri aktar pereżempju bħal Ġermanja u l-Awstrija rigward l-assoċjazzjonijiet dak li nista' ngħid huwa li kienu kostruttivi ħafna fil Eh, proposti tagħhom mhux dejjem forsi qablu magħna, mhux dejjem stajna segwhom imma kollox ma kollox kienu pożittivi. Għada bil pass li missi konna il-vot, un-bat jisperaw li ngħaddu l-vot finali fuq il-tekst finali, un-bat l-istati membri idur l-implementaw din l-leġislazzjoni. Ma jidirinix li dawn għandhom jihdu zmin ta' sentejn. Nisperaw li sajannar li ġej l-istati membri jibdew idaħlu fil-leġislazzjoni tagħhom partikolari. Grazzi ħafna. Issa naddu il-mikrofonu l-Kummissarju Tajani fisem il-Kummissjoni. Grazzi, President, jindirli illi dan id-dibattitu jidħol fi żmien importanti ta' xogħol il-Kummissjoni, il-Parlament, il-Kunsill, il-koll iddeċidew li jagħtu risposta flimkien mod konkret il dawk l-SMEs billi japplikaw parti zaħira mill-Small Business Act u nisperaw ta' provaw direttiva għada illi tippermetti għal tant SMEs illi jkunu jistaw jihru nifs tajjeb tal-li jistaw jimxu l-qoddim. Minnaħal oħra, it-kabbir ta' kreditu li mhux imħallas wasalna għal 300 miljard ta' euro, 300 miljon ta' euro, hija ħaġa illi tpoġġi f'diffikultajiet kbar lill-SMEs illi ħafna drabi jirriskjaw illi jispiċċaw li ma jistawx ikomplu l-attivitajiet tagħhom għaliex ma jistawx jibqgħu jgħixu minħabba fin-nuqqas ta' rispett ta' l-impenni li jittieħdu minn xi kumpaniji kbar jew ukoll mill-amministrazzjoni pubblika. Jidir li l-istituzzjonijiet komunitarji qed jagħmlu minn kollox biex jagħtu risposta pożittiva għall-ekonomija tal-Unjoni, tfavorixxi l-kabbir u dan ifisser illi meta tidħol fis-seħ għal kollox din il-leġislazzjoni li se napprovaw mbagħad ndaħlu fil-ċirkolazzjoni tant eluf u miljuni ta' euro u bekk nistaw nissaguraw l-innovazzjoni ta' dawn l-SMEs. Essenzjali għal-jom dawna li kollhom l-aċċess għal kreditu u bekk jistaw ikunu jistaw jikbru. U għalhekk inħoss illi illum billi nkunu ma nżommu ma dan id-direttiva l-proposta mill-Kummissjoni tirrappreżenta għażla importanti ħafna għall-ekonomija tagħna u fl-aħħar natu risposta għal tant miljuni ta' kumpaniji Ewropej u natu speranza l tant miljuni ta' ħaddiema illi jaħdmu permezz ta' l-eżistenza ta' dawn il-xismu ta' dawn il-kummerċi żgħar. Għalhekk nixtieq nirringrazzja l-Presidenza belġana għal xtaħt kontribut importanti għal medjazzjoni u wkoll nixtieq nirringrazzja dawk il-parlamentari kollha li ħadu sejn f'din il fazi nibda bis-Sinjura Vejler is l Tassarre De Angelis u kol daw kolla il-shadow reporters illi ħadu sem biex ifittxu soluzzjoni pozittiva. U kol għandin ningrazzja u kol l-ingrazzja l-enti pubbliċi li jeħtieġ iħalsu dawn il-kontijiet fi żmien 30 ġurnata u bekk ikun hemm likwidità addizzjonali importanti għal dawn l-SMEs. Dan ir-regolament ukoll se jkollu l-effett li jista' jkontrolla l-awtoritajiet pubbliċi illi bekk jistaw jaġġornaw il-metodi ta' kif jħadmu il-flus u bekk jħadja tajjeb illi kunem tħaddim tajjeb tal-bilanċ biex bekk jistaw jimxu l-qoddim. Għalek mandux kun diffiċli jitħallas kollox il-kredituri barra minn hekk ħriġ ninsistu illi meta jħalsu malajr se jifrankaw ħafna anke għall-amministrazzjoni pubbliċi. Elementi ħor tal-ftejim huma li dawk il-kumpanija għandhom ħalsu fi żmien 60 ġurnata sakemm ma jkunx hemm ftehim mod ieħor u bekk jista' jassiguraw illi iwaslu l-ħlasijiet fil-ħin. Nixtieq nispiċċa billi ngħid l-istati liberi jistgħu jżommu e, e, billi jadottaw kondizjoniet iktar favorevoli imma dejjem jimxu skont id-direttiva. Bekk l-istati membri jistgħu jadottaw iktar żminijiet osra biex iħalsu, jew kella sanzjonijiet iktar severi. Signor President, Signora President, Signori parlamentari din id-direttiva ġdida turi id-determinazzjoni tal-Unjoni Ewropea biex tasal għal punt deċisiv għal kumpaniji eh, Ewropej, speċjalment għall SMEs biex jistaw jissuperaw kriżi ekonomika illi l-Kummissjoni jidrilla illi għanda taffronta ċerta intervenzjonijiet biex bekk jistaw Diġa tkellimna dwar l-innovazzjoni, s-ġimal diħla perse nisprezentaw ukoll il-komunikazzjoni, komunikat dwar il-politika industrijali, jekk memx il-possibilità li kollom dan il-kreditu da ma stax namluħ u għalek għada fl-ftejim tal-presidenza tal-Kunsil u, wkoll bil-Komissjoni Ewropea natu risposta konkreta għal din li qed nistennew kulħadd bil-ħerqa. Grazzi ħafna. Grazzi, Sir Kommissarju. Issa ngħaddi l-mikrofonu l-Onorevoli De Angelis għal minuta fisem il-Kummissjoni tal-Industrija u tal-Riċerka tal-Enerġija. Grazzi, President. Sar xogħol mill-laqwa, nirringrazzja l-kollega Weiler. B'dan il-provvediment l-Ewropa se tispiċċa mekkanizmu illi qabel kien ħallu l ħaftan SMS farkub tiegħu għax ma jistgħux jimxu l-qudiem qed jagħmlu minn kollox biex nipproteġu dawn l sms illi huma l-iktar vulnerabbli l-iktar esposti għal riħ tal-kriżi li qiegħda qudiemna problema li ma jkollhomx biżejjed kreditu biex jistgħu jkomplu jaħdmu u dana qed jirressa għal falliment ta' tant SMS u eh, evidentement tant effetti negativi għal dak li għandu xaqsam mal posti ta' xor. Dak li għandu xaqsam dan huwa importanti, dan huwa provvediment li jfisser illi ħrasi għandu jisir fi żmien 60 il-ġurnata u kol interessi jekk ma dan ma jisir sa' 8 fil-mija u kol eh, warbu għal kollox klausuli jistaw jkunu kontra l-kredituri E huma inċettivi u l-ebda deroga hija permessa. Dawn huma miżuri maħsuba biex jiddefendu l-SMEs biex jassiguraw illi kun hemm produzzjoni u posti ta' xogħol assigurati. Issa ta' naddu il-kelma l-stati membri biex jassiguraw illi japplikaw direttiva illi tikkonferma illi l-Ewropa teżisti u edha preżenti hemm u tinħassu kol. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevole Baltassarre għal minuta fissem il-Kommissjoni Ġuridika. Grazzi President, Kommissarju Tajani, Rapporter Signora Weiler, kollegi, jiena soddisfat ħafna u mkabbar illi taj kontribut għal l-approvazzjoni ta' provvediment illi huwa miżura antiċiklika u essenzjali biex nistjati sosten għal specialment l-SMEs billi stabilejna żminijiet eżatti preċiżi biex jitħallsu biex niffavorixxu l-puntwalità tal-ħlasijiet fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi wkoll da parti tal-amministrazzjoni pubblika wkoll mill-naħa tas-settur privat. Għal dak kollha jieħdu sejm jekk kulħadd iħallas fil-ħin hekk id-dejn jista' jitnaqqas ħafna. Is-suq tagħna ma jkunx komuni ek ma namlux eh, konkurrenza leali sakemm nistabilixxu regoli emogeni li jistgħu jiswew għal kulħadd. Din hija l-idea tal-direttiva ġdida. Nobbligaw l-amministrazzjoni pubblika biex ikunu iktar effikaċi kif dak li jaġixxu billi jagħtu kontribut omogenju suq intern u wkoll il-konkurrenza ħilsa dan is-suċċess jista' jkun eh, moti minn parlament mod deċisiv biex billi jelibna kull pressjoni biex nassiguraw il-ġid komuni ta' ċittadini u tas sistema tal-prodott Ewropew. Grazzi. Grazzi, issa naddu dibattitu nibdow b'dawk il-persuni li se jitkelmu fisem il-gruppi politiċi. Nitlobkom li tirrispettaw il-ħin tal biex titkellmu għax għandna kalendarju intens ħafna u jeħtiex nispiċċaw eh, qabel nofs il-lej. Għalhekk nibdew bil-grupp tal-PPA e l net għal żewġ minuti l-Onorevoli Anslik. Grazzi ħafna, Komissarju, Signuri. jina kontent ħafna li qed di diskussjoni l-luma f'din il-Kamra hija konklużjoni wara xogħol li ilu sejjer għal xhur twal u nafu illi l-ftehim ma kienx faċli għalkemm jidher li illi kull parti li ħadet sejm kien konxju ta' diffikultajiet mdaħħal f'din il-proċess. Għanna soluzzjonijiet issa sem nvotaw dwaru mada u jidher li dan huwa eh, aħbar tajba, speċjalment għall smes għalix se tagħti possibilta biex ikollom opportunitajiet fil-futur dak li għandu xaqsam bil jġildu kontra ħlasijiet tard. Jekk inħarsu lejn l-Stati membri situazzjoni miex kollok l-istess. Fl-istess ħin qed nitkellmu dwar su komuni Ewropew, ħafna tant kummerċ li qed jaħdmu fl-istess Eh, su u ħafna drabi qed jaħdmu bejn pajjiż membru ieħor. Hemm bżonn ikollna garanzija li l isiru fil-ħin kemm jekk qed jaħdmu f'Malta jew fil-Polonja jew Franza ikun fejn ikunu dana jeħtieġ li jeżiġuh. Illum ġurnalist ġi jarani u saqsini x'inhu l-istrument prinċipali f'din il-biċċa leġislazzjoni, kif se tibdel is-suq u s-sitwazzjoni fis-swieq x'għawa tagħha. Kif narajjien jidir li li f'dan il-test għanna dan il-periodu massimu ta' 60 ġurnata, ħaġa li ma tistax taħrab minna, u kol informazzjoni għal kummerċ faċli u dan u importanti ħafna għaliex il-kummerċ għandu jkun jaf li jista' għandhom dritt tal-kumpens jekk ma jitħallas fil-ħin Barra minn hekk, hekk hemm li ma jdaħlux klawzula dwar il-ħlas fil-ħin, dan il kontratti mhumiex aċċettabbli iżjed. Għalhekk huwa importanti għal kummerċ li jkunu jafu bil-regolamenti li għamlu użu minn din il leġislazzjoni u jkunu jistgħu jinsistu dwar id-dritti tagħhom. Ħlasijiet lura għandhom ikunu eċċezzjoni għal kollox pjuttost milli jkunu regolament Kif narajjien għalek jidir li dan u strument għawi ħafna, sinjal ċar ħafna mill-istituzzjoni Ewropej li huwa hekk kif għandu jisir mill-Ewropa kollha. Grazzi ħafna u issa l-gruppi ta' soċjalisti progressisti Nad il-mikrofonu s-Sinjur Vernio għal minuta u nofs. Signora President, eżis kollegi, L-ewwel nett irrid nifraħ lir rapporter Barbara Vejler għax xogħol li għamlet u għall kompromess Eh, eccellenti li sibna mal-Konsil fil-waqt li l-proposta inizjali tal-Kommissjoni kien fija difetti kbar jiena nixtieq immur is-salura għal erba punti u l-għanin li f'din id-direttiva l ewwel net jiena kontenta li jisa se jkun hemm trattament indaqs bejn is-setturi privati u pubbliċi. Il-Kommissjoni xtaqet li jkun hemm eh, sanzjonijiet iktar ħorrox fuq is-settur pubbliku dan kien imur kontra l-loġika ta' f'interess ġenerali u imur kontra wkoll is-sitwazzjoni reali tal-konti pubbliċi fl-istati membri u kien ikun ukoll eh, kontra l-kompetittività f'dak li għandu xaqsam il-kumpaniji eh, pubbliċi. Issa, fil-fatt il-servizzi il servizzi tal tas-saħħa għandhom eh, u koll ħafna restrizzjonijiet fuqhom biex jilaħqu ma' dawn il-ħlasijiet. Kien hemm ukoll interdizzjoni, proibizzjoni ta' klawżoli abużivi li ħafna drabi jiġri meta jkun hemm kuntratt bejn grupp kbir u SME. Mbagħad hemm l-introduzzjoni ta' imax ta' 8% u wkoll kumpens illi għandu jingħata sabiex jagħmel tajjeb għal għaddew minn fil-ħlas. Jena kontenta li issa nista nivota fuq test li nittama se jkun pass il-qoddim għal viabilità u għas saħħa tal-kumpaniji Ewropej pass il-qoddim meħtieġ sabiex ikonna suq intern li jaħdem aħjar ikun iktar ġust. Grazzi għall-attenzjoni. Grazie per il gruppo ALDE, l'onorevole Kreutzmann. Grazie ħafna, jessem fissem l-ALDE, eh, Sir Kreutzmann għal minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Kommissarju Tajani, Signori. Għada, il-Parlament Ewropew se jivvota dwar din id-direttiva li għandha xaqsam mal-ħasijiet tard u qed nikbu paġna tal-istorja fil-fatt. Nistaw natu fil-qosor l-idea ta' dan il-direttiva jeħtiex nassiguraw illi ħasijiet isiru fi żmien 30 ġurnata tista' tiddeċidi dwar żmien iqsar sakemm ma jkunx hemm ostaklu għal dan u kol dejjem 60 ġurnata bħala żmien massimu. Kol irdu nassiguraw illi meta jkonna periodu ta' 60 ġurnata jkonna ftejim ta' kontrat u lebda estensjoni mi permessa sa' kemm ma tkunx irranġat u miftijem minn qabel kontrat. It-tielet jekk kemm eh, ħlas blura għalhekk jeħtieġ li titlob eh, għal irkupru tal-ispejjeż l-minimu huwa 40 euro u 8% bħala minimu. Dak li qed nissuġġerixxu f'dan f'din il-leġislazzjoni din importanti ħafna għall-Ewropa għal kummerċ Ewropew nassiguraw li ma kollomx ftiġa li rikorru għal banek u importanti li l-semmis ikunu jafu u dan huwa strument tajjeb. Naturalment ukoll nixtieq il li nipermettu l-stati membri li kollom żminin eqsar biex jitħallsu jekk huwa meħtieġ ma nistawx naraw situazzjoni fejn din il-ġestjoni twassal għal eh, mod twal biex jitħallsu fil-stati membri. Il-kummerċ li jit jipparteċipaw fl-attivitajiet fl-Europa kollha, ma jistgħu jafu li wara 60 ġurnata se jeżaminaw il-sitwazzjoni tagħhom u importanti għassu uniku Ewropew u għanna gburim dan il-tekst u se jgħin l-SMIs u issu uniku. Se per i konservatori. Grazie ħafna. Issa uh, Sur Harbour għal konservativi. Well, Madam President, <clears throat> on behalf Signora President, għannum tal-grupp politiku tijaj u bħala komitat tal-suq intern u protezzjoni tal-konsumatur nishtiq nirringrazza l-Signora Vajla bħala rapporter imma anki wkoll il-membri tal-komitat li qegħdin hawnhekk illum għall eżempju eccellenti ta' teamwork. Nirringrazzja l-Konsil u l-Kommissjoni għaliex nisimgħu ħafna affarijiet dwar l-ekim sejħa smart regulation, imma dan huwa eżempju klassiku ta' x'inhi smart regulation. L-ewwel net tindirizza il-qalba tal-problemi li qed jiffaċċaw in-negozji iż-żar f'sitwazzjoni ekonomika fejn il-kondizzjonijiet huma tassew diffiċli. U rridu nisħu wkoll li l-istati membri jimplementaw din il-proposta malar kemm jista' jkun. It-tieni net il-Kummissjoni bir-raġun analizzat il-problemi u s-suċċessi ta' direttiva ta' qabel. U hawnhekk irrit ngħid, Sinjuri, illi din kienet l-ewwel direttiva fejn il-ftejim tal-koordinaturi tal-komitat biex jistidnu l-kommissjoni biex tippreżenta l-impatt tal-analizi ehm, tal-impatt sħiħ fuq din il-proposta u dan sar u rajna eżattament li ma kienu dawk il-partijiet li ridu jimbidlu u l-insistenza li l-autoritajiet pubbliċi b'mod partikolari u koll irridu jirrispettaw l-standards li applikaw għas settur privat u koll u ma jistawx jabbużaw is-sitwazzjoni tagħhom kontra il-kumpaniji żgħar huwa il-qalba ta' kollox u dinja kizba kbira u jena nishtiq nirringrazzja l-presidenza qed nara li huma rappresentanti hawnhekk il-lejla għaliex huma waqfu għal ċerti talbiet minn ċerti stati membri biex eh, jirnexxilhom eh, isibu forsi xi xaqmi fejn jistgħu jaħarbu minn din l-iskadenza ta' 60 ġurnata. Allura inutili li konna direttiva bħal din jekk isiru mbagħad nippermettu affarijiet bħal dawn jekk l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu jagħmlu dak li kumpaniji privati ma jistgħux. Jiena nixtieq nikkonkludi billi nagħmel żewġ kummenti. L-ewwel din trid direttiva tkun implementata b'mod konsistenti u kif xira f'kull stat membru u tininet trid twassal għal bidla fil-kultura li tajt li huwa inaċċettabbli, assolutament inaċċettabbli li l-klijent il-kbar jisfruttaw in-negozji żgħar billi ħalsuhom tard. U naħseb permezza din id-direttiva se naslu. Grazie per Grazzi ħafna. Isur Haber Issa, is-sur Rossi għal-minuta u nofs. Jina nishti nirringrazzja l kommissarju Tajani għal-klim tijaw, klim li u għal u jina naqbel 100-100%. Eh, ħafna drabi nisli li ħalsu tard huma propju l-amministrazzjonijiet pubbliċi mbagħad dan waslu għal falliment ta' kumpaniji li jkunu b'saħħithom kieku u mbagħad jagħmlu ħsara lil kompetittività tal-kumpaniji tagħna jkollhom effett ta' katina u anki effetti soċjali importanti wkoll u dan mbagħad imur lura u jaħdem kontra l-amministrazzjoni pubbliċi u infushom illi jkunu bdew din, din ir-reazzjoni. Ġifieri qudiem dawn il-fatti ma nistgħux nistaġbu jekk kumpanija żgħira f'momenti diffiċli ta' kriżi ekonomika li għaddejjin minna tfalli u mbagħad għax ma jkollux biżejjed flus f'idejha dawn il-ħlasijiet start irridu jkunu sanzjonati b'mod aħrax. bżonn l kolli li kunem dawn il-limiti ta' 30 jum jifissaw dawn il-periodu ta' ħlas li tisir mill-autoritajiet pubbliċi lejn il-kumpaniji privati fil-servizzi tal-posta li jaħdmu u koll u kumpaniji bħal dawn li jaħdmu u jikkompetu kontra kumpaniji privati u eh, dawn imbagħad għandhom ikunu wkoll soġġetti għal regoli tas suq privati sal-istati membri jridu japplikaw mill-aktar fis din id-dispożizzjoni biex kif qal il-Kommissjoni, il-Kommissarju u kollegi oħrajn jagħtu nifs lil dawn il-kumpaniji illi siburuhom f'diffikultà. Eh, L-Onorevoli Seġġedi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew Meta wieħed iħarres lejn l-ekonomija tal-Ungerija u eh, id-djun li hemm jiena nilqa din il-liġi qed nitkellmu hawnhekk dwar iktar disċiplina u iktar prevedibilità f'dak li rigwarda ħlasijiet. U dan huwa importanti biex intejbu il-klima għan negozji tagħna f'xiħud mill-emendi li ġew imres jagħmlu l-proposta iktar ċara, iktar preċiża u fl-istessin irrit ngħid ukoll li xi wħud mill-emendi eh, jagħmlu ftit ħsara jew jimminaw xi ftit innaqsu mis-saħħa tal-proposta oriġinali. Meta nitkellmu dwar l-awtoritajiet pubbliċi dawn għandhom il-possibilità illi eh, ma jimxux mar-regola ta' 30 ġurnata hemm regola differenti u skadenza differenti għal ħlasijiet minn għandhom. Bat irridu nqablu l-autoritajt pubbliċi ma' negozji privati. Xi rridu nagħmlu aħna, rridu li nwasslu l-irkupru ekonomiku nejnu lill smis biex dawn jimxu aħjar u għalhekk il-ħlas immedjat huwa l-aħjar soluzzjoni. Għalissa m'għandniex regolamenti illi iwaslu biex aħna neħu dan il-lan. U xinajdu dwar il-kumpaniji multinazzjonali u magbar għandhom bosta vantaġġi u dan il-kumpaniji l-gbar edin iġelu l-imsieħba tagħhom nazzjonali biex jaċċettaw kontratti fejn it-termini tal-ħlas ikunu ħafna itwal sa' design jum u s sanzjonijiet inklużi f'dawn il-kontratti huma sanzjonijiet ta' prinċipju biss Sfortunatament il-msieħba iż-żar eh, eh, ma jkunux ridu jitlu f'kontratti bħal dawn għax jirrappreżentaw riskju qawwi wis għalihom. Għalhekk hemm bżonn li konna liġi, liġi li tkun ċara dwar il-konsegwenzi ta' ħlasijiet tard u dan kollu irrid isir fid-der u jekk il-ħlas ma jsirx fil-ħin allura hemm bżonn li jkun hemm ukoll il-kastigi, sanzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, eh, Sur Schwab għal żewġ minuti. Grazzi, Signora President, Kommissarju, kollegi fil-Parlament Ewropew. Ħafna drabi nirringrazzjaw il-kollegi tagħna meta nibdew xi diskors, imma f'din is-sitwazzjoni naħseb l-aħjar li nirringrazzjaw il dawk li kienu involuti l-Kummissarju Tajani l-ewwel qabel kulħadd għaliex naħseb illi u kien tassew l-est jgħin naħseb għatma sara xi ħaġa bħal di huwa sema it tal-Parlament, eh, inkluda it-ħassib li esprima l-Parlament fil-proposta tiegħu kien hemm kooperazzjoni eċċellenti bejn il-Kunsill, il-Parlament u il-Kommissjoni naqbel illi dinja tassew kif għal kellim ta' qabli smart regulation. Il-parlament ukoll għamel il-kontribut tiegħu Grazzi għall isforzi tagħna u dawk tal-kollegi tagħna il-ħaqna u ksibna riżultat tajjeb kien hemm il-Kumitat għall-Affarijiet Legali, il-Kumitat għall suq Intern ukoll, ħadna strateġija komuni u ħdimna ukoll anki uh, li lin mill-frontieri politiċi li naħdmu fihom is-soltu. Sinjura Fajla, nirringrazzjak għal dakollu li għamil tal-kontenut tat-test li aħna votajna fih fil-komita fuq u fil-komitati għanna test li huwa eċċellenti xi ħaġa li aħna nistgħu nappoġġawha. Kieku din ma konċ din il-biċċa xogħol ma għamiltix inti u shadow reporters żgur ma konniex niksbu riżultat daqshekk. Impressjonanti, hemm punt wieħed illi semmew il-kellima ta' qabli il-rata ta' 40 euro illi tiġi applikata fil-ġejjeni aħlasijiet fit-tard meta naħna naraw dan xe jiġri bih fl-istati membri l-implementazzjoni ta' din ir-regoli kunu naf illi naraw illi l-ċittadini kunu jafu dwar din ir-regola 40 euro naħ 40 euro għandha mnejn tkun eh, eh, ammont o li wis eh, għal ħlas start u importanti li kemm l-istati membri kif ukoll il-Kommissjoni għajmu kuxjenza dwar din ir-regola il-ġdida sabiex il-konsumaturi ikunu jafu għal fejn hemm bżonna din ir-regola u għal fejn l-SMEs fl-Ewropa kollha għandhom bżonna. Grazzi. Imis is-Sur Kelly minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President Nixtieq ukoll nirringrazzja l-Kummissarju għad-diskors eċċellenti li għamlin aktar kmieni. Din hija liġi eċċellenti u b'mod partikolari nixtieq nifraħ lil kollega tiegħi Barbara għal mod kif ħadmet fuqha huwa għaxu eċċellenti u eżempju ta' tip ta' liġi intelligenti illi nistaw eh, naslu għalija se twassal għal iktar flus eh, u se tkun taġit għall l-SMEs u għas-soċjetà kollha kemmi mod partikolari se toħloq iktar impjiegi din id-direttiva se tagħti prinċipji ċari u qawwija li jistgħu jiġu komunikati kemm fis-swieq kif ukoll fl-istati membri li ħlasijiet tard mhux se jkunu tollerati iktar. Dan għandu jwassal l iktar likwidità, il-kumpaniji jirċivu flus fil-ħin, ikollhom iktar flus fidejhom ikun jistgħu ikabru n-negozju tagħhom u jiġġeneraw u joħolqu l-impjeg. F'pajjiżi fl-Irlanda hemm ħafna eh, każijiet qudiem il-qorti minħabba insolvenza b'mod partikolari fil-qasam eh, tal-bini. Ħafna kumpaniji spiċċaw għarkub tiegħu minħabba fek. F'pajjiżi wkoll kien hemm ħafna nies li spiċċaw ah, e-, qiegħda minħabba dawn il-problemi. Naħseb il-kwistjoni tal eh, min ħallas fil-ħin jissemma wkoll hija idea tajba ejja ma ninsewx il-bdiewa li ilhom ħafna ibatu minn din il-problema ta' ħlasijiet tard mill-proċessuri u mis-supermarkets ukoll. Anki dawn se jitkollhom pożizzjoni fil-negozjati iktar qawwija sabiex anki dawn il-grupp fil-katina tal-ikel jistgħu jkunu mħar saħjar. Grazzi. Grazzi ħafna nisimaw issa mill-onorevoli Kosusnik għal minuta u nofs. Sur Signora President, Kommissarju Tajani, nibda billi nirringrazzja il-rapporter Barbara Vajle. Grazzi għaxol eccellenti li għamilt, Signora Vajle. Il-puntatlu eh, ma kienx wieħed faċli, imma naħseb illi fl-axħar għanna biex nkunu sodisfatti. Għanna l-proposta oriġinali tal-Kommissjoni kienet forsi mux ibbażata fuq ir-realtà imma issa għandna proposta ġdida illi hija ħafna ħjar. Il-test huwa jiftija maħjar u aktar preċiż. U naħseb jirrappreżenta pass fid-direzzjoni tajba. Punt ieħor illi nixtieq inqajjem huwa dan li meta mqabla mal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni naħseb irnexxinna illi ninfurzaw ċerti prinċipju, prinċipju tal-libertà, per eżempju, rajna trattament indaqs għal entitajiet differenti, irridu naraw li l-entitajiet kollha konċernati iħalsu fil-ħin. U importanti dan għall-Europa. Jina nilqa u kontenta bil-fat illi irnexxinna nwarbu Eh, liġi li kienet assurda jew proposta assurda li eh, kien eh, proposta ta' dan l-ammont ta' 5% ta', ta ħlas zejjed fuq il-ħlasijiet tard. Naħseb li din miex ideja tajba meta wieħed iqis il-qada imwera li sabu fija l-budget nazzjonali tagħna li ringrazzjakom il-koll għall-isforzi li għamiltu sabiex jintlaħaq dan il-kompromess. Grazzi. Grazzi ħafna. Eh, Signora Korazza Bilt għal żewġ minuti. Jena tassew nishtiq nifraħ u nirringrazzja lil eh, eh, l-kollegi tagħna nirringrazzja l komissarju Tajjani, l-Konsill l flessibilità u l-kollegi illi ilhom jaħdmu fuq dan id-dokument biex jintlaħa kompromess wara l-ewwel wara l-ewwel qari Jiena u kol kont fin negozju qabel ma sirt membru ta' dan il-parlament u naf li ħlas tard u għawet mill-ikbar ostakoli li jiffaċċaw il-kumpaniji żgħar. Ħafna drabi wasal għal falliment, drabi oħra wassal għal nuqqas ta' prevedibilita u jgħamil ħsara lin negozju għalhekk hija kisba kbira li rnexxinna niksbu dan is-60 jum ta' limitu għal ħlas għall amministrazzjonijiet pubbliċi Din hija xi ħaġa illi biss se twassal ukoll tnaqqis tal-birokrazija jiena kontent ukoll illi introduċejna il-B2B għaliex in-negozji żgħar issandhom qafas legali ċar sabiex ikunu jistgħu jazzardaw jazzardaw illi jitolbu dawn il-flus eh, li jkunu dovuti lilhom il-kumpaniji l-kbar. Hemm bilanċ fil-rispett tal-libertà li wieħed jidħol f'kuntratt kif irritu li huwa importanti ma bil-banda l-oħra ħloqna l-istrumenti u l-odot għal-kumpaniji żgħar biex dawn ma, ma jkunux isom maqbuda taħt id-dejn il-kumpaniji l-kbar u ma jkollhomx għażla issa jista' miflok ma qogħdu jiġru wara flushom jistgħu anzi eh, jaraw li jirċievu il-flus li huma dovuti lilhom interessi u kompens Bżonn ukoll il naraw illi din il-liġi twassal illi wieħed eh, jaħseba darbtejn qabel ma jħalla start kif qal Malcolm Harbour irridu noħolqu kultura ta' ħlas fil-ħin illi wassal għal suq intern illi jaħdem aħjar u jkun taġit għal dawk kollha konċernati. U rejna wkoll li l parlament Ewropew kapaċi li jieħu miżuri u azzjoni li jagħmlu differenza u joħolqu iktar impjiegi u jagħti daqqatit lill smes Issa, Sinjura President, Il-punt kruċjali huwa li l-Kunsell u l-Istati membri jieħdu responsabiltajiet tagħhom u jiżguraw illi dawn ir-regoli jiġu infurzati kif imiss f'pajjiżhom. Grazzi. Grazie, la parola all'onorevole Rap. Grazzi ħafna, e sinjura Rapti al minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Nibda jien ukoll billi nifraħ lil Barbara Weiler. Naħseb illi tat daqqatit kbira lil kumpaniji żaru ta' daqs medju fl-Ewropa. Fil-fatt edha tgħin lill-Ewropa kollha kemmin. Għaliex Dan huwa importanti ħafna għall-ekonomija Ewropea u hija ħaġa tajba li f'dan il-moment qegħdin ngħinu lill-SMEs. Il-pagamenti tard bħalma nafu f'ħafna drabi iwaslu dawn il-kumpaniji għal falliment u mbagħad ovvjament waslu wkoll għal telfin ta' impjiegi kien xogħol diffiċli ħafna imma fi spiritu miftuħ u ta' kollaborazzjoni ħdimna biex inħarsu l impiegi u provawna nfasslu f'tehim illi huwa wieħed iqibes imma wieħed meħtieġ u anke ġust. Jiena personalment bħala eh, grega eh, ħafna minn din il-kwistjoni il-fatt illi il- li anki il-Greċja eh, aċċettat dawn it-termini armonizzati għal pagament li huma stretti ħafna juri illi hemm bżonn illi aħna nwaqfu nerġgħu l-ekonomija ta' pajjiżna fuq saqajja. Din il-limitu dan il-limitu ta' 30 jum juru juri illi l-proċeduri amministrattivi jridu jinbidlu rridu nigarantixxu li dawn il-ħlasijiet se jsiru. L-eċċezzjoni ta' dawn is-60 jum fuq sma bħal pereżempju fis-servizz tal-kura tas-saħħa juru illi aħna lesti wkoll li ngħinu lil dawk il pajjiż jew dak l-oqsma jew dawk il-kumpaniji fejn il-ħlasijiet huma ftit iktar diffiċli illi jsiru. Nittama illi din il-liġi tadja li xsetejn lill imprendituri lil ħaddiema fil-Greċja u fl-Ewropa kollha kemmi irridu natu li kumpanji żgħar u medji l-opportunità illi jaħdmu biktar inċentivi sabiex ikonna svilupp sostenibli fl-ekonomija Ewropea. Grazzi. Grazzi li lek tajt il-President Sur Wojciechowski għal-minuta. Din il-problema fil-dewmin tal-ħasijiet tolqot anki l-bdiewa ja problema serja. ħafna drabi il-bdiewa jsibu ruħom f'diffikultajiet minħabba dan il-dewmin fil-ħlasijiet, anki dewmin fit-tul ħafna. U eh, jew koll ir-raġuni għalfejn il-sitwazzjoni ekonomika ta' ħafna bdiewa sejra mill-ħażin għall għar għaliex dan ma jistgħux ikomplu bil-ħidma tagħhom. Kien hemm diġà ir-rapport Bove ma għal bdiewa il-termini tal-pagament m'għandux ikun itwal minn 30 jum. Dan huma skadenti li jridu jkunu imposti fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Anki il-bidwi rrid ikun imħares mill-prattika dizonesta Eh, illi ħafna drabi ikunu faċċati minnhom. Grazzi ħafna ma jidirlix illi qiegħed magħna l-Onorevoli Juven għaldaqstant nati il-mikrofonu lill-Onorevoli Pirillo għal minuta u nofs. Grazzi President, Kummissarju Tajani, kollega Vajder. Id-direttiva fil-ġlida kontra l-ħlas blura fit-transazzjonijiet kummerċali hija azzjoni b'saħħitha u importanti għall parlament tagħna Il-Parlament kien interpretu ta' talbit ġusti li ġew propju mill-SMEs Ewropej li għal snin twal kienu tibatu minħabba l-lasblura Dan huwa fattur gravi ħafna li kien taxkil l-iżvilupp tal-imprizi u ħafna drabi wasal għal falliment ta' kumpaniji, kumpaniji li kienu b'saħħithom u li diġa' kienu ta'ħabtu ħabtu wiċċhom ma' rati tali ma' xogħlin mal-banek. Biftajim li ntlaħaq fit nar 13 ta' Settembru l-Parlament Ewropew u l-Kunsill l-imprizi issa jistaw serħu fuq termini ċerti u fejn jistaw jistennu li kollom il-ħaslura tal-voices tal, tal, tal, tal tagħhom. U dan serraħu kol fuq il-settur privat. Ovvjament il-proposta ħat tajjeb il-kontanti, il-flus kontanti tal-imprizi Ewropej li għandhom bażi legali importanti ħafna biex bekk b'effettività jkunu jistaw ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa. Nittama li dawn il-vantaġġi issa ma jkunux skapitu tal-prezz tal-bejħ tax-xiri u nittama li l-Istati membri jkunu jistgħu wieġbu għal sinjal li l-Unjoni Ewropea tat f'mument tan diffiċli minħabba kriżi ekonomika u għaġlet iż-żminijiet ta' traspożizzjoni tal- nittama li jaġlu traspożizzjoni tal-din il-liġi fl-liġi nazzjonali. Grazzi, issa l-onorevoli Vlaza kal-minuta. Ja panove, potrzebni nam Grazzi President, Kummissarju, kollegi. Din id-direttiva kienet waħda meħtieġa ħafna li xtejbet ħafna l-proposta ta' qabel. Iżda jiddispjaċini li fil-kompromess konklusiv ma kienx possibbli li garantixxu pożizzjoni fissa fuq il-punti kollha billi ngarantixxu trattament indaqs bejn l-amministrazzjonijiet pubbliċi u dawk privati Issa għanna dan il-limitu ta' 60 jum terminu li jista' jiġi estis f'każijiet eċċezzjonali, pal eżempju fil-kontratti mal-amministrazzjonijiet pubbliċi, mal-bliet u l irħul eċetera, dawn it-termini ma jistgħux imorru iktar minn 30 jum. Naħseb li dan ma japplikarix għaliex lil kulħadd għandu jkollu l-istess kundizzjonijiet. Mbagħad qed ngħidu lill l-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom vantaġġi għaliex jistgħu jkollhom krediti kondizjonijiet aktar vantaġġużi mill-imprizi u inkella huma aktar indipendenti minn rabtiet li għandhom mal fornituri tagħhom. Dan ma japplikax ukoll għal l-entitajiet statali iżda ma japplikax imbagħad għall awtoritajiet lokali f'pajjiżi pereżempju f'pajjiżi oħrajn. Din il-proposta għal daqstant hija ta' diskriminazzjoni għal blizzar u għall irħula żgħar. Grazzi, sal-onorevoli komi għal żewġ minuti. Grazzi, President, jiena naħseb li nista naqbel l-ħtieġa li nsaħħu din id-direttiva 2035 KE KEI biex bekk nkunu nistaw naqsu il-ħlas blura maler kim jista' jkun. Rridu naraw il-konsegwenzi li kollom dawn il-ħlasijiet blura anke fuq il-kumpaniji fuq il-livell Ewropew Ir-reċessjoni komplet tagħmel l-sitwazzjoni aktar allar billi kompleti kollha xkil fuq il-kompetittività u kienet ta' teddida wkoll għall-lejxin tal-SMEs li huma parti importanti tas-suq Ewropew joħolqu l-prosperità u ma importanti għal kattir tal-impjiegi. Din l-għażla politika tal-Kummissjoni Ewropea sejra fid-direzzjoni tajba. L-istess li Mario Monti kienet jgħid fir-rapport tiegħu meta kienet jgħid li hemm ħtieġa li nintervjenu biex bekk il-klima tkun aħjar għall-SMEs. F'dak li għandu x'jaqsam it wettiq tal-amministrazzjonijiet pubbliċi jew inkella il-8% ta' imax ma nistax ma najs li mhux mistaġba minħabba dawn ir-riżultaġijiet. Meta nara pereżempju reġuni f'pajjiżi jew inkella stati oħrajn Ewropej li ħajsuwa diffiċli ħafna biex jirrispettaw ir-regoli l-ġodda. Nittama li din is-sinjal ġdid ikun opportunità għal-bidla. U issa wasal li żmien li nagħmlu monitoraċ tal trasposizjoni tal-direttiva fil-liġi nazjonali billi ninvolvu l-autoritajiet lokali u reġjonali biex bekk kollox isir b'mod armonizzat. Grazie, la parola. Grazie, l'onorevole Bastos al żewġ minuti. Signor President. Grazie, signora President, Kommissarju, kollegi. Nishtiq nibda billi nrotħajr l-rapporter tagħna xogħol sivu li għamlet u nirringrazzja lil dak kolla li parteċipaw magħha f'dan tfassil ta' dan il rapport għaliex innexxilhom jiksbu ftejn fl-ewwel qari. Dan l-aġġornament u aġġornament ta' direttiva li kien 10 snin lilu 10 snin maħna u kienet problema għall-Unjoni Ewropea. X'inhi din il-problema huma l-pagamenti tard. ċertu stati membri dawn il-perjodu jista' jkun twil wisq, speċjalment meta kien jinvolvi l-amministrazzjonijiet pubbliċi kellu resperkursjonijiet fuq l-lajxin Ewropew, speċjalment anke fuq l-SMEs u anke fuq is-suq intern. Ma nistax naċċettaw li dan ikompli iseħ, speċjalment minħabba li għaddejjin minn kriżi ekonomika u finanzjarja bħalissa. Il-leġiżlazzjoni ġdida se tagħti konsistenza u tifsira ġdida għal pjan tar kupru ekonomiku Ewropew u anki għal l-SBA, Small Business Act. Għandu koll ukoll likwidità tal-kumpaniji żgħar għaliex ser ikollhom leġizlazzjoni effettiva biex bekk ikollhom id-drittijiet tagħhom ħarsa kontra dawk in-nies li qed jabbużaw minnhom. L-amministrazzjonijiet pubbliċi għandhom eċċezzjoni żgħira madanakollu għandhom jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jiżguraw li ħalsu għal prodotti u servizzi li huma jakkwistaw. Bħalissa ċifra għal ħlasijiet minn kumpanija l-oħra hija ta' xar u nittamaw li jista' tiġi trasposta fil-Liġi Nazzjonali mal-arkem jista' jkun. Issa l-Onorevoli issa hija għal żewġ minuti. Komissari, pienet yritykset kärsivat. President, Komissarju, il-kumpaniji tagħna qed ibatu ħafna minn ħlas blura, speċjalment f'dan il-perjodu ta' diffikultajiet ekonomiċi. U dan jista' jkun ta' importanza kbira għall-SMEs għaliex jistgħu ifallu minħabba din il-kriżi. Issa ħanna bil fuq il-pagamenti tard u dan jagħmel distinzjoni tajba bejn l-awtoritajiet pubbliċi u l-kumpaniji privati. Hemm perjodu ta' 30 jum u naħseb għalhekk li huwa tajjeb ħafna li l-B2B jistaw kollom estensjoni sa 60 jum jekk iż-żewġ partijiet jaqblu. Din il-possibilità għall-estensjoni tal-pagament tista' tkun importanti ħafna u aħna naħsbu li fis-settur pubbliku pereżempju din saret problema wkoll fl-Unjoni Ewropea, pereżempju fil-Greċja. Fil-Greċja l-medja tal-las ġiet estiża għal 165 ġurnata. Kien hemm titjib ukoll Fi Spanja, per eżempju, li hija 150 ġurnata, 128 ġurnata fl-Italja, u ċertu kumpaniji kellhom biħu dak li kellhom maħżun biex bekk ikollhom flus kontanti. Il-kumpaniji għandhom id-dritt li jirċivu l-flus li jistħaqlhom minn ma jkollhom joqogħdu jistaqsu li jkun hemm intermedjarji jew inkella jkollhom spejjeż addizzjonali. il percentual ta' 8% huwa tajjeb iżda l-minimu ta' 40 euro tista' tkun ftit iżejjed wisq għaliex eh, dan speċjalment meta nitkellmu dwar l-invoices iż iż-żar li jista' jkun ripetittiv. U għalhekk irridu naraw li naraw x'inhuma l-ispejjeż ta' rkupru tal-pagamenti u naraw x'inhu l-ispejjeż reali, x'inhuma l-ispejjeż reali involuti għall-SMEs fl-Ewropa. Grazzi. Issa nadu l-procedura KHDI, jem tmin kellima li għedin fil-lista tijaj, jek kullħat t-zom mal-ħin a dispozizjoni tijow ta' minuta nista nħallu l-kullħat jitkellem. Nibdow mill-Onorevoli Bazesku. Dinten l unei ekonomija instabile. Fil-kontest ta' ekonomija instabli, il-pagamenti tard għat ikollhom effett negattiv ħafna fuq l-SMEs Għalhekk it-titjib ta' din is-sistema dan ir-rigward hija għan ambizzjuż ħafna u huwa dejjem aktar meħtieġ biex ikun hemm ħin fil-pront għal ħaddiema u għal furnituri Dak li għandu x'jaqsam imbagħad it-transazzjonijiet kummerċjali dan għandu jgħin u jħaffef l-rkupru tal-krediti mill-kumpaniji tagħhom għal flejjes tagħhom. Jena nħoss li l-partijiet kollha għandhom ikunu jgawdu minn trattament indaqs u regoli ikunu rispettati minn kulħadd. Fir-Rumanija aktar minn 30.000 SMEs ebu għal kollox minħabba dan il-blokk dan l-imblokk eh, finanzjarju. Kien hemm ukoll ħlas blura mill-istat għal prodotti u servizzi. Fl-aħħar nixtieq nappoġġa din il-proposta ta' direttiva li tħeġġeġ biex ikun hemm monitoraġġ aħjar u evalwazzjoni aħjar ta' sistema ta' tranzazzjonijiet kummerċjali. Grazzi l-Onorevoli Rojtova għal minuta. Děkuji. Eh, nepochybuji, že zítra odhlasujeme tuto upravenou směrnici a otevřeme tak cestu k... Jena čerta li ħanaprovaw din il-proposta ta' direttiva għada biex bekk ikun kultura ġdida l-pagamenti u naqsu l-ħinijiet ta' pagament, speċjalment l-SMEs jistaw jgawdu minn dan il-vantaġġ biex l-amministrazzjonijiet pubbliċi ma jkunux jistaw eh, eh, domu l-pagamenti tagħhom, iżda għandhom limitu issa ta' 60 jum bħala massimum. Toġobni anki r-rata fissa ta' 40 euro u anki iż-żida ta' 8% li semmejna. Iżda f'dak li għandu x'jaqsam ma l-ispejjeż tal-irkubru tal-pagamenti rridu nikkalkulawhom b'mod reali. U sodisfatta li l-Kunsill u l-Kummissjoni qablu fuq il-fatt li mhux ġust li konna żewġ reġims differenti għal settur privat u settur pubbliku. Jiena fakkart li pereżempju l-entitajiet tal-kura tas-saħħa u tal-isptarijiet irridu jħallsu aktar għal kredituri privati. Xorta waħda nishti nifraħ lill-rapporter. L-Onorevoli Tabaġdi għal minuta. Grazie. Eh, kedves kollega. üdvözlöm! Grazzi, kollegi, jiena nilqa il-rapport li resqet il-Senjura Weiler għaliex il-Senjura Weiler provat taċerta li ma jkunx hemm noqqasijiet fl-Unjoni Ewropea biex bekk ikonna pallu ta' ħlasijiet tajba fl-Unjoni Ewropea. Ma rridux nkunu illużi ma dana kollu. Din hija meħtieġa iżda mhux biżejjed sfortunatament. Għandna kumpaniji, kumpaniji li għandhom possibilitajiet akbar minn ħadd ieħor u dawn jistgħu jkunu ta' pressjoni kbira u dan ma rridx insoħ. Din hija importanti ħafna hija meħtieġa iżda mhux biżejjed jiddispjaċini. Irridu noqodu attenti anke fil-ġejjini, nimmonitoraw is-sitwazzjoni, speċjalment għall smes speċjalment għall bdiewa wkoll nafu li dawn l-entitajiet jinsabu fi zvantaġġ fil-katina tal-ikel per eżempju. Ikun esposti ħafna l-kumpaniji l-gbar, l-katini kbar gbar li jixtru l-prodotti tagħhom, is-sinjura Vajler għamlet kontribut biex tiddefendi l-interessi tagħhom dan huwa tajjeb iżda dak li għandna bżonn fil-ġejjin huwa siwi ta' din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Naddi l-kelma l-Onorevoli Alves għal-minuta. Grazie, Presidente. President. Grazie, President Illum f'ħafna stati membri hemm ħafna diżugwaljanza fil-kundizzjonijiet tal-ħlasijiet tal-imprizi, speċjalment dawk marbuta mal isplat mal-SMEs u mal-kumpaniji l-kbar. Nafu li din is-sitwazzjoni ta' kriżi ekonomika hija ta' diffikultà l-finanzjamenti. U għalhekk l-SMEs dejjem qed ikollhom problemi tal likwidità u dejjem hemm riskju akbar għal dawn il-kumpaniji li jfallu. Din id-direttiva li tittamel disciplina fuq dan is-suġġett huwa ċar li ser ikollha effetti speċifiċi u din il-proposta hija pass il qudiem tajjeb għal rispett ta' dawn it-termini fir-rabta bejn l-SMEs u l-awtoritajiet pubbliċi kif ukoll fil-rabtiet bejn l-imprizi. Nanna leġizlazzjoni qudiemna li se tkun ta' valur miżjud li ħtiġġielet kontra l-ħlas blura ħat wassal għal u ukoll fil-bilanċ bejn l-abbus ta' ċertu kumpaniji. Grazzi l-Onorevoli Paska għal minuta. Dziękuję za słowo. Prawne prostredie w czeskich krajach. Grazzi. L-ambjent legali f'pajjiżna paizna, fil-pajjiżi tagħna huwa differenti u għalhekk il-kundizzjonijiet huma differenti minn stat membru għal ieħor. Iżda għandna komuni bejnietna li l-ħlas blura huwa problema kbira għall-SMEs. Hemm żewġ investituri f'pajjiżna, żewġ tipi fil-pajjiż tiegħi li għandhom ħlasijiet blura l-ewwel nett huma dawk l-awtoritajiet lokali fuq il-gvernijiet fuq livelli tal-gvernijiet u mbagħad l-investituri l-oħrajn huma l-kontratturi l-kbar speċjalment fil-qasam tal-bini li ħafna drabi poġġu l-lesem iż situazzjoni diffiċli ħafna ma jkollhomx riservi għal salarji tagħhom tal-personal tagħhom tal-ħaddiema tagħhom. Jekk ma jkunux imħassi minn dawn l-investituri l-kbar. U għalhekk ejja nittamaw li direttiva l-ġdida ittejjeb din is-sitwazzjoni u l-ħlasijiet blura ikunu xi ħaġa tal-immoddi. Grazzi. Grazie. Grazzi, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Collino għal-minuta. President, Kummissarju Tajani, kollegi, l-SMEs Taljani Ewropej qed ibatu ħafna mill-effetti tal-kriżi ma dawk li l-aktar isibuha diffiċli meta jkun hemm eh, rridu ħabtu wiċċhom ma' dejn kbir, u għalhekk dejjem diffiċli għalihom li jsibu garanziji, ma dawk li l-aktar għandhom bżonn li jkollhom flus kontanti fidejhom għaliex għandhom ftit kapital u ma dejjem huma li ħabtu wiċċhom l-ewwel u jsibu diffiċli fil li ħabtu wiċċhom mas-suq u anki billi jkunu jistgħu ma jfallux u għalhekk iridu joqogħdu attenti u għalhekk naħseb li din il-proposta ta' direttiva fil-ġlida kontra l-ħlas blura fit transazzjonijiet kummerċjali hija xaġa tajba. Hija servizz ta' ċittadini u l-interessi tagħhom f'dan il-każ ekonomiċi u għal dan il-għan il-proċeduri amministrativi jridu jkunu maħsuba u implementati biex jirrispettaw u jagħtu valur lill isforzi ta' dawn il ġejjeni li huma importanti għal familji u għal ħaddiema. Grazzi għal Parlament Ewropew minn għada l-SMEs jistgħu jkunu aktar imħarsa meta mqablin ma' dawk il-kontraportijiet pubbliċi u privati li sissa kienu tigawdu wisq mill-possibilità li ħalsu tard u nixtieq nirringrazzja l-rapporter u l-Kummissarju Tajani l-impenn l-Euro. Grazie, la Grazzi, issa naddi l-kelma l-Onorevoli Flašikova Panova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, pán komisár. Každý, kto niekedy podnikal alebo mal niečo dočinenia. Grazie, prezident, komisáriu. Grazie, lil kull min kien involut f'dan ix-xogħol Nafu kemm hija komplikata din is-sitwazzjoni tal-pagamenti tard. Iħdimt mar rapporter u appoġġajt ukoll l-emendi. Minna l-oħra jista' jkun tajjeb li kieku preparajna miżuri aħjar biex ikun hemm inizjattivi għall nsmis u għal negozji biex nevitaw il-ħlasijiet blura. Per eżempju, fl-Istati membri tal-Unjoni Ewropea nistgħu nappoġġaw l-użu tal- kodiċi ta' kondotta l-ħasijiet blura jew inkella whitelist għal min għandu imġiba tajba fil-pagamenti. Irridu ntejbu din is-sitwazzjoni iżda anki nibnu kultura ta' pagamenti bikrin ukoll. Grazzi. Grazzi. L-aħħar kellim issa huwa l-Onorevoli Jar. Äh, Frau Präsidentin, mit der Neuregelung zum Zahlungsverzug im Signora President, permezz ta' din il-leġizlazzjoni ġdida fuq ġdida kontra l-asblura nistaw intejbu din is-sitwazzjoni l-SMEs kollha Ewropej. Naħseb li hija inaċċettabbli li l-SMEs jistennew xar għal xhur sħaħ qabel ma jitħallsu. Nilqa l-fatt li llum ħanaqblu dwar skadenzi uniformi u ħanitkellmu wkoll għal regoli indaqs li japplikaw għal kulħadd Armonizzazzjoni għall-Ewropa kollha u hija kontribut siwi għal titjib ta' sitwazzjoni tan-negozju fl-Ewropa kollha. Naħseb li huwa riżultat pożittiv. Issa, hemm ċertu eh, kumpaniji li joqodu ma jħalsux fil-prontu, għalek rridu naraw l-minuma u għanna nsemmu minuma u nħabru l-għanwitxom. Grazzi, tan item il procedura ta' KHDI, jessa l-Komissarju Tajjan. Grazzi, President. Jina jidirli illi kienem sfumaturi differenti, pero tider ċara l-volontà biex illi għanda l-Parlament Ewropew biex jati appoċ lil din direttiva ġdida illi settati risposti konkreti għall smis u għal miljoni ta' ċittadini Ewropej illi jidrilom illi jixtieq jikunu salvagwardati fix-xogħol tagħhom mill-istituzzjonijiet komunitarji. Peress li jina kont għal żmien twil parlamentari Ewropew nista' nifra lil dak kollha li ħadu sehem speċjalment il-rapporteurs biex waslu għall-approvazzjoni ta' leġislazzjoni jekk importanti fl-imkien mar nixtieq ningrazzja il-koll dawk li kollaboraw għal daw kollha li ħadu interess l-assistenti tal-parlamentari kulħadd, però ma nistgħux inkunu kuntenti kif diġà semmew xi kellima illum. Jettiċ inħarsu il-qoddim biex nassiguraw li dawn il-leġislazzjoni tiġi kun approvata mill-Stati membri għanna żmien 24 xahar imma nfittxu li jsir qabel biex bekk il-Kummissjoni wkoll se nkomplu nsegwu b'attenzjoni kbira biex naraw illi din id-direttiva tkun aċċettata u, approvata mill-Stati membri u tiġi prezentata skont it-termini previsti fil-regolamenti. Nirringrazzja għal darbohra l-kulħadd għal x mill-laqwa li flimkien wasalna fil-żmienek qasir. Grazie Commissario. Grazie kommissarju. Issa naddu il-mikrofonu l signora Weiler, il-rapporter. Eżis kollegi, għal darboħra biex nalaq. Il-koll insibu meta nitkelmu dwar dan is-suġġett mal-min il-rappreżentaw, sensibu il-koll kemm maħna il-, -il poplu ma tantx jifmu tajjeb il-xogħol jsir fl-Ewropa, imma bla dubju ta' xejn il-din il-ħaġa sejf ma' kulħadd, sejf ma' kulħadd. Hemm ħafna kritika għal-ħasijiet tard u kulħadd jistenna li jitħallas fil-ħin. Tkun xi tkun li ma' partit mis-settur li tiġi bih għanna appoċ wiesa ħafna għal din l-idea għalhekk nixtieq nirringrazzja l-kollegi kollha illi semmejtu il-bil ta'kom ma dar riżultat u ningrazzja li tixtieq semmi tliet punti issa fil-qosor. L-ewwel net għad fil-bidu għada se nagħtu eh, ħarsa l qoddim għal-futur se jeħtieġ insegwu però dak li qed jiġri. Niffaċilitaw dak kollu li jsir għall-SMEs, għal dawk il-bdiwa, għal eh, xogħol artiġjanali, għal dak kollu huwa biżejjed li naslu għall interessi ta' dawn l-entitajiet kollha. Din hija ħaġa li hija importanti. Ukoll jeħtieġ naraw il-limitazzjoni u l-libertà fil-kontratti kif se taħdem fil-prattika jeħtieġ ċekkjaw illi kif se taħdem din ħaġa b'naraw ekkux biżejjed. Ukoll inħarsu lejn il-8% xi membri tal-Parlament xtaqu li kien 9% meta ma jsirx ħlas fil-ħin, jeħtieġ ukoll insegwu dan il-Kummissjoni u aħna wkoll għandna nħarsu lejn dan neżaminaw fl-Istati membri jekk hux biżejjed jekk nistgħux intejbu fuq din id-direttiva. Ukoll indikazzjoni pożittiva nifhem l-Ispanja diġà għandha Eh, leġislazzjoni nazzjonali li timxi skont l-inizjattiva tagħna stess u jista' jkun hemm xi stati membri oħra li qed jagħmlu l-istess ħaġa u dan hija ħaġa pożittiva ħafna. Fil-kumitat tagħna nixtiequ naraw daqsxejn eh, eżerċizzju ta' monitoraġġ wara l-leġislazzjoni li toħroġ hemmhekk biex bekk l-istati membri jkunu jafu meta tispiċċa f'dan ix xar ikonna stampa ċara ta' dak li ġara li huma l-pajjiżi li implementaw il-prinċipju ta' ta' aħjar iktar fil-ħin u li huma dawk li ma għamluħx. Għadar boħra grazzi l-kulħadd li ħasem tal-eżerċizzju u koll il-presidenza belga forsi ma Kattux ħsem kbir imma meta negozjajna kontu konstruttivi ħafna, pozitiv ħafna, forsi pajjiż zaħir imma fl-istessi għandi ngħid li pajjiżkom huwa wieħed illi huwa intelligenti ħafna, metodi intelligenti u effikaċi u għabek stajna eh, niksbu dan il-ġid kollu għall-Ewropa. Grazzi ħafna, il diskussjoni issa hija magħluqa u issa għalhekk dil-vot eh, jittieħed għada fil-nofsija.